Ati. Wara il-nomina tal-Onorevoli Ian Duncan bħala membru tal-Gvern tal-Renju Unit il- se jibqa vojt postu minista u sa 23 ta' ġunju u wara l-elezzjoni ta' Sinjura Teres Komodina Kakija il-post taħħa se ilu vojt mill-24 ta' ġunju u wara In-nomina tal-Onorevoli Negrescu bħala Ministru Delegat tal-Affarijiet Ewropej fir-Rumanija, il posti għu huwa battal ġa 30 ta' Ġunju. L-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit għalluli li l-Onorevoli John Flagg ġie elett bħala membru tal-Parlament Ewropew beffett mit-28 ta' Ġunju tal-2017 u li l-Onorevoli Rupert Matthews fajt Khan mill-29 ta' ġunju u l-Onorevoli John Howard beffet mit-30 ta' ġunju tal-2017 dana biex jihdu post l-Onorevoli Vicky Hod, Ford, Andrew Lewa, Afzal Khan u Annelies Dodds. Jina nati merħba lil dawn n nies bħala membri tal-Parlament Ewropew li jkunu wkoll